Nistaw mena s-sanadu għall-agenda tagħna tal lu Aħna ħan nisimgħu mill konsil u mill-Kummissjoni fuq il-rwol ġdid tal-Unjoni Ewropea minħabba l-politika ġdida li għandha l-Unjoni Ewropea għall-Afganistan u l-Pakistan. Ministru, tista' titkellem. President, Signora Ashton, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew. Il-problemi li l-Afganistan u l-Pakistan qed ħabtu iċom maħu li sess pal komplementa d-dinja qed naraw li l-estremizmu qed jinfirex u n-narkotiċi li qed iġu prodotti fl-Afganistan isibu jisibu ruħom fitraqat tal-Europa. Hemm bżonn allura li aħna niżguraw li l-Afganistan u l-Pakistan ma jispiċċaw xiken għal kriminali, kriminali li huma voluti fil-kriminalità organizzata. Imma rridu namluhom pajjiżi aħjar ċittadini ta' dawn il-pajjiżi. Qed ta' ħafna attenzjoni lill afganistan ħafna pajjiżi stati membri għandhom truppi bazati hemmhekk u għandhom jisom ċertu impenn fil-pajjiż. Hija sfida li nbidlu l-qada fl-Afganistan. Il-Pakistan ukoll hija sfida. Mhux ħasibu soluzzjoni fil-konflitt fl-Afganistan jekk ma nsolvux is-sitwazzjoni fil-Pakistan ukoll. Id-destin ta' żewġ pajjiżi huwa marbut ma' xurxin. Aħna intlabna sabiex nofru proposti konkreti u speċifiċi biex intejbu il-qada. U għalhekk li aħna prezentajna l-pjan tazzjoni tal-Unjoni Ewropea l-Afganistan u l-Pakistan. L-pjan tazzjoni ġie adottat f'Ottubru jidhir li dan il-pjan huwa għodda tajba l-istrateġija bażika tiġat edet fuq il-mejda u hemm bżonn li nadattaw l-odot illi diġà huma disponibbli biex nilħu l-prioritajiet politiċi tagħna. l pjan huwa bbażat fuq l-impenji tagħna li kellna qabel. U aħna għażilna qatt ta' prioritajiet fejn ħidrilna li l-miżuri tal-Unjoni Ewropea se jkunu l-aktar effettivi. Qegħdin seħħu qegħdin seħħu l-impenn tagħna għal dawn l-oqsma ta' priorità. Qed nibatu messaġġ importanti li l-komplement tar-reġjun ukoll qed ngħidulhom aħna ħanżommu mal-impenn li tħalna għalih. U għalek u koll li aħna fukajna fuq ċertu prioritajt, pal per eżempju l-kooperazzjoni reġjonali. L-Afganistan għaddeja minn periodu deċisiv, l-elezzjonijiet għaddew issa u l-affajt ma marrux kif xtaqna u nittamar l-affajt merġewx irrepetu ruhom. Aħna lesti illi nejnu lil poplu tal-Afganistan fix-xogħol li baqa' li jsir nittamaw li daqt ikun hemm gvern ġdid fil-kariga illi ikollu aġenda ġdida u dan ser iwassal għal kooperazzjoni ġdida mal-komunità internazzjonali. Il-President Karzaj fil-diskors ta' l-inaugurazzjoni tiegħu qal li huwa lest li ġeddet relazzjoni tiegħu mal-kumplament tad-dinja u ħaġa tajba din. Aħna nixtiequ li jkun hemm eh, tmexxija tajba mill President Karzaj, ma jistawx jgħaddu ħames snin oħra mingħajr ma jsiru bidliet pożittivi. Naqra naqra il-gvern tal-Afganistan irid jieħu responsabilità u il-komunità internazzjonali tagħti rwol ta' appoġġ lil dan il-pajjiż tkun hemmhekk biex tgħinu, iżda mhux li tmexxi. Hemm pajjiżi li qed jibatu nieshom hemmhekk anke tan pajjiżi minn NATO li qed eh, jibatu nishom hemmhekk. Daħħa jżidu mas-7,000 li tiġa hemmhekk ser ikun hemm staff militari u ċivili wkoll. Il-militar waħdu ma jistax jaħdem jekk ma jkunx hemm il-ħaddiema ta' u koll li jaħdmu u jibnu is-sistema. Irrid ikun hemm stat ċivili illi jaħdem. U dawn ma daqsant importanti daqs li kieku jkollok is-sigurtà. Eh, Sigurtà u l-iżvilupp huma affarijiet li marru id huma parti mis-soluzzjoni. il-poplu tal-Afganistan rrit jitalem illi rrit jafda fil-gvern tiegħu. Huwa il-gvern tal-Afganistan illi huwa responsabbli mit-titjib li jisir fil-pajjiż. Jekk ikun hemm titjib biss li imbat tista' tiġi l-fiduċja min-nies. Rridu ngħinu il-proċess ta' afganizzazzjoni hekk imsejjaħ dal-proċess. Dan huwa proċess importanti aħna rridu ntejbu l-għajnuna li tingħata mill-Unjoni Ewropea biex nżidu l-ħila tal-istituzzjonijiet eh, Afgani biex jieħdu ħsieb l-affarijiet tagħhom kemm fuq livell lokali u reġjonali. Huwa importanti fil-fema tagħna illi jkun hemm standards tajbin ta' gvernanza u niġildu l-korruzzjoni kull fejn issiru niżguraw illi r tal-bniedem jiġu mħarsa. L-iżvilupp tal-bidja wkoll huwa priorità importanti. Rridu niżguraw li l-parti l-kbira tal- eh, l-Afgani li jiexu finħawi rurali jittejjeb l-standardization tagħhom. Irridu kol nejnu il-dawk illi qabel forsi kienu involuti f'konflitti armati biex dawn eh, ikollhom mod ieħor ta' kif jaqilgħu ħobżhom. Issa fuq il-Pakistan. Il-pajjiż għadda minn bidliet ewlenin u trasformazzjonijiet. Fl-2008 li reġgħet iddaħlet id-demokrazija u tranzizzjoni li saret kienet tajba ħafna, pero għada dajfa u għada miex stabli. Il-Taliban fil-Pakistan saru ta' teddida fil-pajis għas-sigurta għazġema ma bil-kem ta' ġimma jekk inti ma tismax illi kienem xie attak. Kienem attakki illi saru minn gruppi militanti. L-Unjoni Ewropea trittejn l-istituzzjoni ċivili fl-Afganistan. Huwa importanti illi nimxu ma' rakkomandazzjonijiet illi Michael Gallar ħareġ fl-2008. Daw rakkomandazzjonijiet jistabilixxu għafas fundamentali biex il-pajis jgħaddi lejn demokrazija u jkun hemm riforma tal-istituzzjonijiet. Il-gvern tal-Pakistan jaf li din hija triq li jrid jieħu. Rridu jindikaw li mumma loqsma jiġu jikkoperaw fuq ommana. Rridu niżviluppaw subija eh, ta' kooperazzjoni mal-pajis. Iġun nsaħħu demokrazija u l-istabilità u għalhekk illi aħna qed ngħinu l-istituzzjonijiet leġittimi tal-pajis biex niġildu terrorizmu u ikoll it-traffikar. Hemm bżonn tmexxija tajba sabiex il-pajis jimxi l qoddim u fis-sħubija mal-gvern tal-Pakistan aħna ħanejnuhom ħalli joħolqu istituzzjonijiet qawwija li jaħdmu tajjeb li jkunu sodi kontenti li l-Pakistan qed jieħu aktar responsabilità s-sigurtà u l-istabilità tiegħu. Nittamaw illi il-gvern jiġġielet kull xorta ta' terrorizmu. Anke dawk illi jużaw il-Pakistan, il-territorju tal-Pakistan biex iwettqu attakki fl-Afganistan. L-attitudni tal-gvern lejn eh, Taliban li huma ta' oriġni Pakistana hija waħda li aħna napoġġawha di l-attitudni li qed jieħdu eh, kontrihom President membri onorevoli, hemm bżonn li nieħdu passi oħrajn fil-ħidma tagħna mal-Afganistan u il-Pakistan. Illum l-Unjoni Ewropea għandha penji u lenin biex tindrizza l-isfidi li għandha f'dawn ir-reġjuni u telibhom. Ħafna sar diġà l-Afganistan u l-Pakistan għamlu ħafna huma stess u l-komunità internazzjonali għenitom ukoll. L-istrateġiji u d-dokumenti waħedhom mhux ħajtejbu s-sitwazzjoni wasal il-waqt li aħna ntejbu dawn l-istrateġiji miżuri tangibli fuq il-post fuq il-post flimkien ma' l-sħab tagħna fl-Afganistan u l-Pakistan. Grazzi ħafna. Issa nixtieq li ngħaddu għal Sinjura Ashton fisem il-Kummissjoni Ewropea. President, grazzi. Nixtieq nibda bl-Afganistan. Fir-relazzjonijiet tagħna hemm punt importanti li aħna naraw li jkun hemm sitwazzjoni li taħdem għal-ġejjid tal-popli minħabba li s-sitwazzjoni volatili rridu naħdmu biex inbidlu s-sitwazzjoni fuq il-post u l-konferenzi internazzjonali li ħajibdew bil-konferenza f'Londra xar id-dieħel nhar li ħajamlu rridu nagħtu aktar riżorsi il-Kummissjoni qed iżid l-għajnuna tagħha għal 200 miljon euro, zidna b'terz minn dak li kienem qabel li nżidu eh, kura ta' saħħa li tingħata biex inkopru 80% eh, tal-poplu tal-Afganistan u aktar bniet u nisa u anke naraw li ikun hemm tranzizzjoni mid kabir tal-peprin biex ikun hemm mezzi oħrajn tajxin. Irridu Eh, natu l-kontribut tagħna f'azzjoni koordinata irdu naħdmu mal-ġnus maquda pjantazzjoni tal-Kunsill ta' Ottubru jagħtina l-opportunità li nagħmlu din il-ħaġa flimkien mal-isforzi tal-Istati Uniti u l-operazzjonijiet tan-NATO. Hekk inkunu qed nofru messaġġ qawwi lir reġun fuq l-impenn tagħna Dan ukoll jorbot mal-prioritajiet tal-President Karzaj, mod partikolari fil-qasam tal-gvernanza mtejba u ġdida kontra l-korruzzjoni. Il-pjan jikonferma li aħna ħankomplu nagħtu importanza li l-istat ta' dritt u l-bidja dan ser ikunu fil-qalba tal-impentana. Tiġa' qed ngħinu l-gvern biex intejbu l-ħiliet tal-amministraturi f'Kabul. Issa nibdew dawn il-ħiliet nifirxuhom fil-provinċi ħalli nejnu li l-Afgani meċu l-affarijiet tagħhom u niżguraw li l-gvern joffri u oħrajn jaraw li qed joffri dawn is-servizzi lilhom. Hemm bżonn ukoll illi eh, naraw kif eh, dawk li jkunu lesti illi joħolqu il-vellijiet eh, jisimgħu mill-sejħa li saret mill-President Karzaj biex jaħdmu miegħu. Aħna ħan illi il-inkomplu fuq ix-xogħol imbeda xuwa ċar li l-kredibilità tal-gvern u tas-sistema tiddependi fuq tibdila mill-qiegħ tas-sistema elettorali. Fl-Afganistan aħna qed nagħmlu razzjonizzazzjoni tal-azzjoni tagħna fuq il-post. Nittama li rappresentant speċjali tal-Unjoni Ewropea u l-kap ta' delegazzjoni tal-ġnus ma'uda naqduhom f'post wieħed f'kariga waħda malar kemm jista' jkun ħalli jkollna approċċ koerenti u jservi bħala ċempju għal oħrajn fuq il-Pakistan l-interess u tħassib ewlieni tagħna u li l-Pakistan ikun demokrazija ħilsa mingħajr terrorizmu u jkollu difiża kontra t-teddidiet. Il-pjan huwa bbażat fuq impenji li saru fil-laqolja ta' ġunju ta' l-Unjoni Ewropea u l-Pakistan jinkludi l-għajnuna umanitarja, għajnuna għal-rikostruzzjoni, għajnuna l-Pulizija u s-sistema ġudizzjarja u t tal-istituzzjoni demokratiċi u s-soċjetà ċivili ħallintejbu drittijiet tal-bniedem u kif ukoll ftemiet fuq il-kummerċ u l-iżvilupp soċjo-ekonomiku komplu nimplementaw ir-rakkomandazzjonijiet tal- missjoni tal-2008 tal-elezzjonijiet il-pjantazzjoni u appoġġat mir risorsi finanzjarji sostanzjali ta' ħarira nqas minn 500 miljun euro dan sal-2013 u hemm ukoll ċertu flejes mill-LIB hemm pjaniet ukoll biex relazzjonijiet politiċi u kummerċali nkomplu naħdmu fuq għamandu jkun hemm laqa għolja. Is-sena d-dieħla taħt il-Presidenza Spanjola l-pjantazzjoni wkoll jagħmilha ċara l-Unjoni Ewropea ħattuża l-arfin espert tagħha biex tgħin l-Afganistan, il-Pakistan u l-pajjiżi ġirien biex ehm, relazzjonijiet ekonomiċi għom spinta b'mod partikolari mal indija Ovvjament jidu namlu eh, il-bidu, li tisir ximkien il-bidu biex nerbu nuqqasta fiduċa li hemm fir-reġjun. Biex naraq nixtieq ngħid li t-twettiq tal-pjan tal-Afganistan u l-Pakistan huwa ewlieni fil-relazzjonijiet. Din hija l-ewwel ħaġa ta' xorta taħħa li qed nagħmlu jekk tirnexxi tenna biex ikun hemm tweġiba eh, ċivili għal kriżijiet għax sissa it-tweġiba kienet biss qed tingħata fuq livell militari. Għanna bżon nista aktar minn idejat biex natu r-riżultati, hemm bżon nies tajba bil-ħiliet tajba, għandu bżon is-sigurta biex ikunu jistgħu jaħdmu, tikun hemm sigurta mill-gvernijiet ospitanti li jkunu et jilqgħu l-istituzzjonijiet u anke fost id-donaturi. L-Azja qed tħabba twiċċa mal-estremizmu kuljum. nħol noħolqu allura ambjent sigur li ma jkunx fih tensjonijiet għax dawn jistaw biss waslu għall-estremizmu. L-Unjoni Ewropea qed toffridu l-opportunità biex nużaw din l-esperjenza biex nejnu lill-oħrajn u nittama l parlament ikun jista' jagħti l-appoġġ tiegħu għal dan il-pjan. Grazzi ħafna. Issa għanna il-kellima, il-gruppi, nissimaw l-ewwel is-sur Kasulidis għall-IPP. Għandek żewġ minuti, sinjur. Nirringrazzjak l-għand fl-Afganistan kien li naraw kif nelbu il-Taliban li kienu għedin jeddu fiħdanom minnista il-terroristi tal-Al-Qaida. Imma ma nistawx naslu biss permezz ta' gwerra armata jew bil-militar biss. Il-fat li nbidlu l-istrateġija E, jorina kemm huwa importanti ċ-ċedinanza li nagħtu iktar importanza lil dan il-pajjiż li jkollu governanza tajba u gvern lokali tajjeb u jkompli bl-iżvilupp normali tiegħu għalhekk f'dan il-kuntest huwa importanti li nkoraġġixxu proċess ta' rikonċiljazzjoni fl-Afganistan. Il-pjantazzjoni tal-Unjoni tindirizza dawn e, eh, l-isfidi kollha, għaw l-Unjoni jista' jkollha rwol importanti fil-żoni li mhumiex militarizzati. Imma jiena kont nistenna li jena ta' iktar enfasi pereżempju għand l-inkontu għal droga, narkotiċi u anki klim iktar qawwija fuq il-kwantu għal-korruzzjoni fuq livell tal-gvern. Iva, għal-Pakistan il-pjantazzjoni huwa tajjeb, imma naslu jew ma naslux jiddependi minn eh, kif naġixxu fiż-żewġ pajjiżi għax eh, dan il-pajjiż ukoll jospita n-nies li, li ma jaqblux mal-pajjiż. Umbat naraw ukoll għax qed jiġri bejn l-Indja u l-Pakistan naraw li għand bżonn dawn iż-żewġ pajjiżi jibdew jafdaw il xuxin Grazzi ħafna. Issa imis is-sur Gualtieri għal soċjalisti u demokratiċi. Sinjura President, eh, Sur Ministru, eh, Reprezentantu għali, dan id-dibattitu l-Parlament Ewropew jixtieq jikkontribwixxi dwar ir-rwol tal-Ewropa fir-reġjun li hija tant importanti għall-istabilità tal-pjaneta kollha kif smajna il-President Obama jitkellem u d-dikjerazzjoni u kol tal affarijiet barranin tal-pajizi ISAF, l-ewwel eh, ħaġa li għamlu kienu li jibatu iktar truppi biex jiproteġu in-nies u biex jgħinu fis-sigurtà tal-forzi tas-sigurtà. Edin naraw kem din il-linja hija producenti fil-fatt għax il-terroristi talibani mhux b'dan il-mod nistgħu nelbuhom. Hemm bżonn naraw pajjiż li jkun e, autosuffiċjenti u l-intervent tal komunità Nazzjonali għandha rridu ntuwa ukoll iktar impenn fuq il-livell tan-nies u l-livell tal-gvern. Insaħħu l-istat ta' dritt, il-governanza u naraw ġifiri kif qed timxi rikonċiljazzjoni interna sabiex stabilizzazzjoni anke fil-Pakistan tista' sseħħ l-Europa ila ħafna taħdem f'dan ir-reġjun biljun mill-euro kull, kull sena għall afganistan flejjes ukoll għall pakistan Eh, naraw u koll li nibatu l-missjoni ta' servazzjoni, hemm ukoll l-istati waħedhom li jimpenjaw ruhom. Hemm bżonn b'mod konkret f'dan ir-reġjun nuru eżattament xi nixtiequ nagħmlu. Eh, imma għal għalissa għadna mhux qed naslu. Hemm bżonn insaħħu nagħmlu iktar koerenti u effiċjenti il-leadership tal-Ewropa fuq għal dak li huwa l-impenn politiku u fuq livell ukoll ċivili tan-nies. Il-grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi dan il-punt ovvjament qed jaqbel miegħu nixtiequ naraw tiġi implementat kom kompletament. F'dan il-pjan meta naraw x'inhuma l-għanijiet hemm ukoll istrumenti ad hoc emżon l-insaxħu l-istrumenti tal- u koll il-missjoni tal-ISDP u l-UPOL. Aħna ovvjament il-Parlament Ewropew minnaħatana qed nappoġġjaw dan ix-xogħol. Grazzi ħafna. Inti bist il-ħin li kien allokata lik nispera il-kellima l-oħra mhux se jagħmlu bħalek. Issa minuta u nofs is-sur Arlakki għall-alde. Grazzi. Grazzi ħafna. Hawnhekk edinaw biex nitkellmu fuq il-pjantazzjoni għal tal-Unjoni l-Afganistan u l-Pakistan u l-Kumitat tal-Affarijiet Barani ta' dan l-Parlament talabni biex inkun ir-rapporter fuq strateġija ġdija l-Afganistan. Għandna bżonna din l-istrateġija jew inkella eh, għannaħa ċivili għanna għanna bżon strategija ġdida għaxa lissa dak li għamilna aħna ma kienx koerenti u l-impatt kien verament limitat sissa jiena wis nibża Sinjura Ashton li ma nistax naqbel miegħek meta għallew dikjarazzjoni li kelli għamilt l-ewwel waħda tiegħek għax hija ġenerali wis burokratika wis u mhux iffukata u din hija eżatt bħal pjantazzjoni hemm bżonn li din l-istrateġija nirrenduha iktar koerenti u iktar b'saħħitha. Jiena qed niġbur l-informazzjoni kollha flimkien ifraq għal rapport u l-ewwel ħaġa li nixtieq ngħid li verament huwa diffiċli biex wieħed jiġbor informazzjoni dwar il-flejjes li ntnefqu mill-Unjoni fl-Afganistan mill-2001 u kif, kif intnefqu l-flus nafu li kważi biljun euro kull ta' kull sena jitnefqu f'dan il-pajjiż hija u ammont kbir meta l-GDP tal-Afganistan huwa ta' 6.9. Iċifiri, aħna natu iktar minn 20% tal-GDP ta' kull sena tal-Afganistan. Jiena fl-istrateġija ġdida l-Afganistan se nibda biex nidentifika dak l-kwantu li huwa l-interess tal-Unjoni f'dan f'dan il-reġjun jiena żmien għaddili u parti mir rapporti tiegħi se jitkellem ukoll se jiffoka fuq l-istrateġija biex irdu il-traffikar tal-opium u tal-opium, grazzi. Issa Sur Lambert, is-Sinjura Lambert. Grazzi, Sinjura, jina naħseb li nistaw nilqaw ċertu punti minn f'dan il-pjantazzjoni, imma kif qalu il-kollegi diġa, hemm ħafna affarijiet li għadna ma eh, sibnilhomx risposta. Aħna dejjem inħarsu lejn l-affarijiet mill-perspettiva tagħna u ħafna drabi ma, ma natux daqshekk importanza il-realtajiet ta' kuljum eh, li jisiru f'dawn il-pajjiżi, ġifri meta jinqatlu n-nies tal-popolazzjoni żgħari, l-attakki fuq il-pulizija, fuq l-iskejjel tal-bniet, il-pulizija ta' l-Afganistan għalunna li dawn huma it-targa għal-Taliban. Iġifiri, dawn l-affarijiet jisna ma tantx natu kasom. Kull ma ridna aħna li nitħlu hemmhekk. Qed nitkellmu sa fuq il-kooperazzjoni li għandha timbeda anki meta nsemmu l-Indja, l-approċ reġjonali huwa importanti. U jiena nistenna bil ħarqa nara x'se nagħmlu fuq il-Kashmir li l-ambaxxatur tal-Afganistan għalinna li dejjem huwa problematiku għan nista' reġjun fil-Pakistan hemm bżonn mod partikolari naraw eżattament x'inhuwa huwa x'inhija l-għajnuna li qed nagħtu, speċjalment biex ngħinu ħafna nies li li kellhom jitilqu mill-post fejn joqogħdu, dawk li kellhom imorru lejn il-frontieri tal-Pakistan u tal-Afganistan. U naraw kif nimlow il-vojt li ħallow permezz ta' billi nalmu natu edukazzjoni naraw eżattament għandhom bżonn dawn il-popolazzjonijiet. Grazzi ħafna. Issa jmiss il sur tanak. Aħna ma nistawx inħallu li lajsa fuq ta' un-NATO eh, tfalli f'Afganistan bir-rida tajba bil-tamir u anki bajnuna mill-istati membri, n nato tista' tirbaħ lit-Taliban imma il-Pakistan hija katastrofi oħra għanna radikalizzazzjoni islamika, l-korruzzjoni u anki leadership li mhux eh, tajba. Ma dan kollu, rridu ngħinu dan il-pajjiż għal raġunijiet strateġiċi. Il, eh, la jessej tal-ilom jatu għajnuna li taliban tal-Afganistan issa edin realizzaw eżattament kemm huwa ħaġa perikoluża din. It-teddida tal-Pakistan ukoll li din iżomm il-terroristi għall-Indja u għall-Kashmir. Jekk il-Pakistan se tkompli tirċivi għajnuna militari biex tkun tista tiġilet il-ġihadi, il ġihadi u tirċivi wkoll assistenza e, tal-Unjoni trid tagħti garanzija li din din l ma tmurx għalfin ħżiena lejn ġifiri li l-frontiera mal-Indja fl-axħar naraw u koll il-problema ta' l-istabilita e, ta' l-Indja li ma trix niġi minnat, anzi għanna nejnua l-Indja, grazzi. Issa, Onorevoli Meyer, ingrazzjak ħafna, Signora President, Signora Vice President. Aħna qatt ma konna qbilna mal istrateġija tal-President Bush għal-Afganistan. Iż-żmien jagħtina parir naraw li kien dejjem kellna raġun għandna eh, gvern leġittimu f'dan il-pajjiż is-sitwazzjoni tan-nisa u tat-tfal ma nbidlitx f'dan il-pajjiż. X'midna għamilna aħna, misna ilna li bidilna l-istrateġija, imma anki Obama se jkompli jibat l-soldati, se jibat 30,000 oħra soldat emmek. Jiena ma naħsibx li l-Unjoni għanda tindaħal għax inkunu qegħdin nipparikolaw forsi noħolqu Vjetnam fi zmin Hemm bżonn aħna nżidu l-kooperazzjoni naraw l-sforzi wkoll li nagħmluhom permezz ta' diplomazija u f'konflitt internazzjonali l-għaniet tagħna għandhom ikunu drittijiet tal-bniedem u l-stabilità aħħarija f'dan il-pajjiż. Issa s-Sinjura Sinclair jiena kelli kien pjaċir l-intaqa mal-militari li ġew lura mill-Afganistan. E, dawn għalunna li ma kellhomx tamir biżejjed, imma aħna fil-Ren Unit nippumpjaw 45 miljun kuljum. E, kif intqal diġa, ovvjament dan huwa reġun importanti fid-dinja u hemm bżonn li nimxu imma innu ta' esperjenza tal-rappreżentant eh, tagħna. Is-Sinjura Ashton mhijiex kapaċi qatt ma ħadmet fil-settur tal-affarijiet barranin, qatt ma kienet Foreign Secretary laqas biss kellha xogħol f'xi aġenzija tal ivjaġġar Aħseb wara kemm taf dwar l-affarijiet barranin. Din miex persuna kapaċi f'dan il-qasam. Grazzi ħafna, Sinjura Sinclair. Dinja grammenux. Issa l-Onorevoli Brons. Nirringrazzjak, Sinjura il-konklużjoni tal-Kunsil fuq l-Afganistan qed naraw li din hija kontrast tal kif jitkellmu renju u qed naraw li mhux qed naqblu. Imma il-Kunsil huwa naiv meta jrid jipoġġi d demokrazija fil-Afganistan għanna ħafna problemi u kol ta' tribu, għammek mux se naslu. Il-korruzzjoni x'nistgħu ngħidu? Eh, il-korruzzjoni ma tistax tifhem il-proċess burokratiku u demokratiku qatt ma jsirġi rispettati. Dan mhux għax l-Afgani mhumiex onesti, imma għax is-soċjetà tribali tal-Afganistan tal-Afganistan tħares il-familja l-ewwel qabel kollox. Il-Kunsill jixtieq ukoll jara x'se jagħmel fuq l-allopjon imma mar nexilomx billi neħħu nofsin deputati tal-Parlament tal-Afganistan. Mimindu kien hemm l-invażjoni tal-Afganistan, xorta jibqa l-ewwel produttur fid-dinja tal-opjum dan il-pajjiż. Fir-rapport insibu wkoll il-fat li nuqqas ta' sigurta ma jistax jiġi indirizzat permezz tal-azzjoni militari. Ġifiri, xorta waħda hija jisa qed tiġi leġittimizzata. Kenna tlet gwerer fl-Afganistan u għadna ma tallimniex il-lezzjoni. Il-Taliban joħno in-nisa ma jirriċ id-demokrazija u għet joqtol il-soldati Ingliżi u aħna nwaqfu minn għada stess billi nneħħu it-truppi tagħna minn hemm. Hija gwerra bla, eh, bla fini u li ma nistawx nifmuha aħna. Grazzi ħafna. Sur Sala Franka. Signora President, Signora, il-komunità internazzjonali u mux l-Stati Uniti biss mux huma biss għandhom Eh, problema fl-Afganistan. Il-President Obama dam tliet xhur jaħsibha qabel eh, jiddeċiedi wara li kien hemm ir-rapport tal-Ġeneral McChrystal ġifiri kif jintbatux iktar il-soldati u jekk jinħarġux is-soldati fl-2011 sabiex dik iż-żmien tad sigurtà fidejn l-Afgani. Issa, Sinjura Ashton, li l-ikbar sfida hawnhekk hija kif se tkun eh, se jkun l-aġir tal-Ewropa permezz tal-konferenza ta' Londra. Fil-prezentazzjoni tiegħek inti kellek żewġ kummenti il-rispons għandu jkun koordinat flimkien ma' entitajiet internazzjonali oħra, ġifieri ġnus ma'uda pereżempju, u dan din għandu tkun rispons koerenti. Fl-2005 mitux ninsow li meta jiena kont responsabbli minn żjara eh, tal-Parlament Ewropew u tkont tkellimt mal-ġeneral Graziano u l-ġeneral tal-ISAF e li kien għadu kemm spiċċa mix-xogħol tiegħu fil-Libanu. Kien rajna li kellna militari li ma kienux kapaċi li jġildu kontra ir-ribelli fl-Afganistan. Ġifiri, Sinjura Ashton, qed nitkellmu fuq gwerra fl-Afganistan u jekk ma jkonniex eh, jekk ikonna biss il-militari u eh, ma tinaqax magħna il-pop, ma jinaqax il-poplu tan-nies ċivili mhux se naslu u biljun eh, aħna qed nofqu biljun kull sena biex il-popolazzjoni ġibhom fuq in-naħa tagħna. Grazzi ħafna. Is-sur Hawit. President, għadda nishtiq niftakru Lance Corporal um, li um, sefa maqtul fil-provinċja fil provinċja tal helwins um, kien joqot fil-reġjun tiegħi fil, fil, um, familja tas Sur Adams hemm bżonn niftakru fihom u daw kollha li mietu fil-Afganistan u fil-Pakistan. fil afganistan u fil pakistan U dan is-sakrifiċċji kollha barra dan aħna għandna dmiru li niżguraw biex inkomplu nippromovu il-paċi, il-prosperità fl-Afganistan. Jekk aħna verament il-trattat tal-Lisbona rridu nħedu bis-serjetà u l-politika barranija wkoll, Hawnhekk fl-Afganistan nistgħu nippruvaw eżattament dak li qed ngħidu. L-ewwel net li naraw li l-istati membri kollha huma jingħaqdu f'din l-istrateġija ehm, tal-Ewropa. U mbagħad biex ehm, naraw kif għaltilna senjura Ashton li jkollna ehm, pjantazzjoni li jimbeda mill-bidu ta' sena d-dieħla. Iġifiri l-Unjoni li tjaħdem skont it-trattat u jkun juri eżattament fejn irridu naslu għall-Afganistan. Fl-aħħar, nixtieq ngħid li il-Jupol għandu isib in-nies u dan ovvjament huwa responsabilità tal-istati membri eh, sabiex ikunu jistgħu jgħinu n-nies ta' dan il-pajjiż iżommu l-ordni. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Gorens, grazzi. Għandek minuta u nofs. Grazzi ħafna mill-bidunet jiena nixtieq ngħid li jiena ma naqbel xejn ma dak li qalet Sinjura Sinclair fuq Sinjura Ashton. Sinjura President, fl-Afganistan tifel minn kod erba titfal ma jasal xalita ta' ħames snin kura ta' s-saxħa bażika u kol soċjali u ta' sigurtà. Il-fat li jenfruntira l-axka mal Pakistan, dan ovvjament jafavorixxi t-Taliban, u jorina li l-problemi tal-Afganistan hemm bżonn aħna nqisuhom f'dimensjoni reġjonali. Irridu ngħidu wkoll li biss bil-militar Ovvjament aħna għattur eh, privileġġjat l-Unjoni jemmek mħabba l-batna l-militari u kol. Il-NATO ovvjament qed jagħmel ix-xogħol li nafu tant bih. U kol l-azzjoni umanitarja, il-kooperazzjoni għandu tal-iżvilupp, diplomazija. Ovvjament ma jistax jibda l-ebda garanzija ta' suċċess, imma mingħajr dan il-NATO ma jistax jassal. Hemm bżonn għalhekk li konna wkoll situazzjoni għal nies għall-poplu li jintuwa aħna jekk aħna situazzjoni eh, nafu li fl-Afganistan hija hemm korruzzjoni kbira u il-pajjiż huwa kompletament diżorganizzat. Ma rridux ninsow li Ovvjament irridu niddependu minn nies biex jerġgħu jibnu pajjiżhom. Anki jekk din hija biċċa xogħol ġiganteska eh, ma nistgħux inħallu dan il-pajjiż li jiġi dominat mill-integristi u ta', ta kull għamla u tip. Grazzi ħafna. Merci. Oui, il... Grazzi. Grazzi, hemm bżonn li noħorġu minn nasba f'Gana li l-politika ta' George Bush daħlitna fija imma l kwestjoni miex nindeċidu meta imma kif għanna nħallu l-Afganistan jekk la ta' zbalji tal-komunità internazzjonali ma nixtux dubju fuqhom u naraw eżattament x'tar fihom hemm riskju li nitilfu għal kollox l-appoġġ u l-fiduċja tal- poplu tal-Afganistan u ħajirbaħ it-Taliban din il-fiduċja Hemm taħwida fil-ħsibijiet u qed tiddiskredita l-NGOs. Hemm bżonn li nafsu aktar fuq is-soċjetà ċivili li trid toħroġ fuq riformisti Afgani għalfejn eh, l-Ewropa kif fl-Afganistan, għalfejn l-Ewropi qiegħda hemmhekk għax iddeċidew l-Amerikanija u nkella biex noħorġu l pajjiż mid-dalma u mill-vjolenza bżonn li nsaħħu l-istrutturi Afgani li qed jagħtu l-aktar riżultati. Nagħtu importanza lill investiment fuq il-popolazzjoni edukazzjoni, s-saħħa u trasport, nejnu l-gvernanza tajba tal- setat lokali għax din il-kultura tal-pajis edha tistidinna biex nasbu naqra fuq xinu l-istat nazzjon. Mara fil-provenanza ta' Bamnjan tiftakru għahna morna mek fl-2001 biex nejnu l-nisa. Allura għanna nejnu l-din il-persuna. Uh, Madam President, uh, to read the EU action il-pjantazzjoni għal-Afganistan u il-Pakistan, jekk iku taqra tindunaw x'inhi s-sitwazzjoni eżattament uh, fir-rigward ta' dak li tagħmel l-Unjoni Ewropea, jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel kontribut tajjeb utli, però dan għandu jkun fil-kuntest ta' sforz internazzjonali iktar wiesa jrid ikun hemm attivitajiet speċifiċi fejn l-involviment tal-Unjoni Ewropea jista' jagħti valur miżjud f'dokument ta' ħafna paġni Uh, rajt referenza zaħira l-Istati Uniti u forsi referenza waħda għal NATO. Il-NATO hija importanti ħafna u ċentrali għal kwistjonijiet kollha li hemm fil-Afganistan u mingħajr sikurta, mhux ser ikun hemm l-ebda rikostruzzjoni u żvilupp ġewwa l-Afganistan. Mill-lat ċivili l-Unjoni Ewropea u Stati Membri taw 80 biljun euro l-Afganistan sa mill-2001, pero jidher li dan ma għamilx wisq differenza. Tistaw taraw eżattament kemm intilfu minn dawn il-flejes irridu pjan internazzjonali komprensiv għal afganistan u għall-Pakistan u irrid nara eżattament x'inhu il-kontribut ta' l-Unjoni Ewropea f'dan l-impenn internazzjonali. Grazzi. Is-Sur Van Orden, is-Sinjura Ernst. Grazzi ħafna. Illum wara tmin snin naħseb li l-koll nafu li l-istrateġija li kien hemm qabel bbażata fuq forzi militari ġew l-Afganistan falliet. il-fatt li kellna attività militari fuq naħa u nuqqas ta' mezzi għal attivitajiet ċivili fuq naħa l-oħra waslu għal dan il-falliment. U għaldaqstant il-grupp eh, tal-gwe jgħid li għanna bżon strateġija differenti, strateġija bidla fl-istrateġija. Irritu nifukaw iktar fuq uh, Eh, iċ-ċivili, in-nies ċivili. 40% tal-Afgani m'għandhomx xogħol u ħafna minnhom jgħixu f'ħafna faqar u m'għandhomx eh, edukazzjoni tajba. Dawn il-kwistjonijiet soċjali għandhom jiġu enfasizzati u taw priorità mill-Kummissjoni min-naħa tal-Unjoni Ewropea għandna iktar għandna nagħtu iktar tisħieħ lill-Gvern u nintegraw il-militanti ta' li ex talibani fi soċjetà ċivili. Issa sar iż-żmien allura rridu nieħdu azzjoni malajr kemm jista' jkun. Grazzi, is-Sur Ġvan minuta u nofs. Signora President, jina nasib l dar affarijiet komplikati, wieħed irid jipprova jkollu idea sempliċi, l-ewwel idea sempliċi hi li naraw għalfejn aħna morna fl-Afganistan, morna fl-Afganistan ban wieħed dan ir-ran kien illi Zarmaw li l-Al-Qaida li kienet edha eh, tamel terrorizmu internazzjonali qed teddidna u kienet qed teddi l-istabilità tar reġjuna It-tieni kumment u b'xorta ħażina ridux jew le eh, soldati tal-punent li ndbatu fl-Afganistan kienu aktar qed jarawhom bħala eh, forza ta' okkupazzjoni mhux bħala forza ta' ħbieb u din hija ħaġa li hija diffikulti jżommu qudiem għajnejna dak qed jgħidu bil-maqlub qed ngħidulhom araw l-affarijiet kif huma sejrin hemmhekk. It-tielet net il-qada ta' sigurtà marra tal-lar fl-2004 f'Kabul wieħed seta' imur jippassiġġa bil-mixi illum Kabul eh, mimlija trenek, eh, isa, isa gwerra ta' trenek. U jekk aħna namlu il-metodu li konna naplikaw qabel ħanfallu. L-ewwel net mena rridu ngħidu. Aħna Zarmena l-Al-Qaida dal-pajis, imma nistgħu nitilqu, jekk nitilqu illum ħanħallu sħiħa, idu nitilqu allura bċertu kundizzjonijiet Wieħed qal illi nofru eh, il-muftiħ l-Afgani infusom, nofru l-Afganizzazzjoni. It-tini net eh, rridu eh, naraw kif nindirizzaw il-problema ta' dawk li għajmu l-irvellijiet fostom il-Taliban u it-tielet net rridu naraw li huma l-kriterji li rridu nadattawhom għall-Afganistan. Sura President, huwa dejjem diffiċli wieħed item operazzjoni militari milli wieħed jibdija. U um, ovvjament wieħed irid jara eh, r-riżultati li nkisbu li kien li nżarmaw lil al-Qaida. Is-Sinjura Gomi se jogħġbek minuta. il kunsel qal is-sitwazzjoni fl-Afganistan u l-Pakistan għandhom impatt dirett fuq l-Ewropa dan huwa messaġġ ċentrali fil-fatt li rridu ngħidu lin-nies tal-Ewropa u nkellmuhom onestament. F'dan ir-rigward jiena nilqa l-pjantazzjoni tal-Unjoni Ewropea għall afganistan u għall pakistan li qed jitolbu għal programm ta' mm, kapaċità eh, f'oqsma differenti. Dawn l-isforzi fl-Afganistan jistaw jikontribwixxu biex nibnu lil dan l-istat u bekk inkunu nistaw nwafqu darba dejjem din il-gwerra. L-Unjoni Ewropea ma tistax tabbanduna lill-Afganistan il-prezidenza militari u ċivili hija importanti u hija neċessarja għas li ġejjin. Jiena nixtieq nikkonkludi billi ngħid li e, kien hemm return Grazzi, signora Gomez. Issa nagħti il-kelma li sur Butiko Ferral Minuta. Jekk aħna ma nistgħux nifhmu eżattament is-sitwazzjoni ġewwa eh, l-Afganistan u qed nindirizza dan lilek Sinjura Ashton u ngħidu li rridu eh, nħarġu l-pulizija għal din il-missjoni, maħna aħna qed nimpenjaw ruħna eh, jidher li laqas nistgħu nġibu dawn l-400 pulizija biex biex ngħinu f'din is-sitwazzjoni din hija xi ħaġa ridikola. Vera li aħna nfissru nemlu f'dak li qegħdin ngħidu sentejn ir-review tas-sigurtà tal-Unjoni Ewropea konkluda li il-trainers tal-polizija għadin jitolbu li l-Europa tikkometti iktar ruħa. Għalfejn aħna mux qed tiffinanzjaw dawn il-polizija eh, mħarġin tajjeb biex dan jista' jkun din tista' tkun xi ħaġa effiċjenti ħafna. Jiena tal-impressjoni, Sinjura Ashton, li l-Ewropa għandha ħafna klim sabiħ, però mbagħad tkun tal-mistħija meta naraw eżattament x'namlu. Grazzi. Is-sur Galler għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna. President. E, titlu huwa pjantazzjoni ġdida l afganistan u għal-Pakistan, però jidher li li hemm żewġ pjantazzjonijiet differenti individwali. Dak li ntqal dwar żewġ pajjiżi għax ħaġa li nista' nappoġġa fl-Afganistan, nispera li aħna tallimna mill-iżbalji tal-passat u ser nirranġaw il-politiċi tagħna u l-istrutturi tagħna. Jiena kuntent li qed nara l-politika ġdida qed tiġi meqjusa bħala follow-up ta' l-isforzi tal li għamilna wara l-observazzjoni tal-elezzjonijiet. Rajna li kienem ċertu rekomendazzjonijiet u dawn ġew integrati fil-politika fil riguard ta' dawn iż-żewġ pajjiżi. Però minn dak li nisimgħu mill-Kunsill u l-Kummissjoni nixtieq nisma' iktar x'inhija l-istrateġija komuni konġunta għal dawn iż-żewġ pajjiżi għaliex dak li qed innaraw hawnhekk huwa li hemm eh, frontiera ta' 1000 km li ma tantx nistgħu nikkontrollaw miż-żewġ naħat u politiċi li għedin jiġu eh, implementati fuq naħa eh, minnom tal-frontiera jistaw jaffetzwaw eh, naħa l-oħra jow u għallura rridu naraw eżattament kif ser nibnu dialogu bejn dawn iż-żewġ pajjiżi, kif aħna nistgħu nassiguraw li l-politiċi tagħna jiġu aċċettati min nies miċ-ċittadini f'dawn il-pajjiżi. Grazzi, Sur Geller. Issa nadi il-kelma li sur Pasku għal-minuta. Grazzi, Signora President. Il-pjantazzjoni fuq l-Afganistan u il-Pakistan li ġiet adottata f'Ottubru li għadda huwa fil-fatt dokument tajjeb. Lan huwa li nikreaw kondizzjonijiet tal-responsabilità mill-komunità internazzjonali għal l-istat tal-Afganistan L-istess qed jiġi mm, ippjanat mill-Istati Uniti fis-settur tas-sigurtà huwa mistenni li 30,000 truppa mill-Istati Uniti jistgħu jgħinu u eh, jagħtu handover il-forsi tal-Afgani fl-2011 anka jekk l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea għandhom l settanijiet li huma li jikkrew kondizzjonijiet tajbin għall-Istat tal-Afganistan biex jieħu ssib tiegħu innifsu, it-time frame biex nagħmlu nilħu dawlanijiet huwa differenti. Sigurtà ehm, neċessarja tiġi miksuba sal-2011 u l-State Building ser idum ħafna iktar. Il-kwistjoni hija li s-sigurtà ta' meħtieġa mhux se tinkiseb sal-2011 jew inkella tiddeterjora la darba l-Istati Uniti jitilqu. L-Unjoni Ewropea ser tkun involuta u tieħu l-impenn li tassigura din is-sigurtà jekk le naħseb li se jkollna problema. Grazzi, is-sur Milin Mon għal minuta u nofs. Grazzi. U tajjeb li l-Unjoni Ewropea għet s-saħħa, l-impen taħħa, permessa dan il-pjantazzjoni. Jena nixtieq nkun naf iktar dwar il-fondi, il-finanzjament għal dan il-pjan fl-Afganistan. Punti ieħor importanti huwa il-konferenza ta' Londra. Irridu nkunu nafu x'inhuma l-impenji ta' vera tal-Istati Membri u l-impenji tal-Gvern tal-Afganistan huma jridu jimpenjaw ruhom sewwa kontra il-traffikar ta' drogi, il-ġida kontra il-korruzzjoni, il-traffikar eh, ta' drogi. Smajt il-diskors ta' presidenti il-bira dwar il-korruzzjoni. Kol president Obama ser iżid it-truppi bi 30.000 u din dan huwa punti koraġanti wkoll. Aħna l-Ewropej u l-Amerikani rridu naħdmu fl-imkien u dak li nistaw nitilfu mhuwiex biss is-sigurtà u l-istabilità għall-Afgani iżda wkoll l-istabilità tal-reġun kollu bħal pereżempju pajjiżi bħal Pakistan u wkoll is-sigurtà tagħna stess għaliex minħabba s-sitwazzjoni tal-Al-Qaeda. Allura, aħna niddependu ħafna fuq ir-riżultati tal-Afganistan, ma nistawx infallu għal daqstant tagħna bżonn l-appoġġ ta' ċittadini tagħna u biex niksbu dak l-appoġġ għandna bżonn inkunu trasparenti u ċari. Rridu nifmu x'inhuma r-riski li qed jħabtu wiċċa magħhom eh, daw kien ġewwa l-Afganistan. Ma nistgħux infallu u kifet hemm ħafna x'nitilfu. Is-Sur Brock minuta u nofsek joġbok. ħabib mill-Afganistan darba għalli li il-nis tal-punent darba daħlu fl-Afganistan u pero għal madwar sena din kienem problemi kbar dan ġara fl-2001 u għandu raġun it-Taliban għandhom 80% tal-art taħt il-kontroll tagħhom u Issa qed nisimgħu li l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea qegħdin jgħidu li l-ġrieda l-gwerra ma tistax tintrabaħ. Situazzjoni hija din jekk ma tistax tikkontrolla pajjiż, ma tistax tisforza pajjiż biex issir pajjiż demokratiku jekk dan ma jistax jiġi gvernat biċ-ċentru eh, innifsu. Allura, x'se nagħmlu? Nikkonċentraw biex nikkontrollaw fuq nikkontrollaw terrorizmu tat-Talibani u kif saqsa s-Sur Van Oden u għatkellem dwar pjantazzjoni tal-Unjoni Ewropea u netwerk ma eh, strateġiku, ban strateġiku. Dan huwa neċessarju, iva rridu nikkoordinaw ma' Obama u l-pjanijiet ta' Obama biex nkunu nistgħu nistabilixxu mill-ġdid l-istabilità eh, ġewwa l-Afganistan u l-Pakistan. Irridu noqogħdu attenti fuq żvilupp interni ġewwa l-pajjiż. Jiena qatt ma rajt każ ta' pressjoni militari barranija u taħriġ tal-pulizija f'pajjiż bħal ma ġara ġewwa l-Afganistan li waslet għal rebħa rebħa f'ġlieda f'gwerra ideoloġika. Għal darboħra l-istorja tal-limna ħafna u rridu noqogħdu attenti dwar dak li qegħdin nagħmlu. Dak li għandna nagħmlu huwa ikonna pjan biex noħorġu eh, it-truppi minn hemm u niġġieldu it-terrorizmu. Grazzi Sur Brock. Issa ser nadi għal KHDI. Hemm ħafna kollegi li jixtiequ jitkellmu u allura nitlobkom biex titkellmu għal minuta biss biex bekk ħafna minnkom ikun jistgħu jitkellmu. Is-sur Komi kjoġbok. Is-sigurtà fl-Afganistan rajt li marret lura peress li ma kienx hemm pjan tal-kontroll tat territorju hemm regoli bejn it-tribujiet li jirbħu fuq ir-regoli nazzjonali. Anki fl-ibliet il-gbar, anki jekk hemm il-forzi tal-iża fli jippruvaw jagħmlu l-almu tagħhom hemm eh, ġifieri naraw li il-pajizi tal-alleati u anke NATO l-Istati Unitu mhux qed jiksbu suċċess. Hemm bżonn impenn politiku u militari fuq livell internazzjonali u b'approċċ reġjonali fuq il territorju tal-Afganistan u anki tal-Afganistan Pakistan. Il-pjantazzjoni tal-Unjoni huwa pass il qudiem f'dan il-proċess kollu għal drittijiet tal-bniedem il-governanza u l-iżvilupp soċjoekonomiku tar-reġjun. l Issa nixtieq dil kelma l-sur samke kjoġbok. Grazzi ħafna Signora President li tajtni l-opportunità li nitkellem il-pjantazzjoni din li huwa pjana adattata għax l tagħna għandha eh, kollox taqsam ma' żewġ ċasma. L-ewwel net it-tejb is-sigurtà u t-tieni net li jtejbu il-kondizjoni tajxin tal-popolazzjoni wieħed jista' jgħid li l-progress l-ewwel qasem x'qasam biex qasam mas-sigurtà ser ikollu influenza fuq it-titjib tal-kondizjoni tajxin tal-popolazzjoni fil-waqt li it-titjib fit-tini għasam ser jitejb is-sigurta ma jina jidir li xorta wieħed irid dejjem iżom u dimajneħ kemmi effettiva din lajnuna u jgħamil din mistoqsiri l-nissu. Din lajnuna tkun aktar effettiva jekk aħna nkunu nistaw norbtu fuq lajnuna tal-pajizi tal-baċin tal-Azja ċentrali. Fil-fat jina nishtiq din l-Unjoni Ewropea l-Sinjura xtenu l-Sinjura Ministru Malstrom sabiex jirġaw iġedu l-kontatti mal-Russja u Taġikistan għax mal huma pajjiżi li jistgħu jgħinuna u dawn jistgħu jkunu kol siwja fil-loġistika fil-, fil ġar tal-prodotti li l-ġnus ta' dawn iż-żewġ pajjiżi. Grazzi ħafna Sur Karim. President, l-lum il-terrorizmu huwa għaxħadu normali fl-Afganistan u l-Pakistan, per eżempju skejjel, ċentri u kol headquarters militari tiġu attakkati. Il-militar fil-Pakistan qed iwaqqaf eh, ċertu terroristi milli jitlu, però minn fejn mbagħad qegħdin iġibu l-armi dawn it-terroristi. Huwa faċli li ngħidu li dinja xi ħaġa interna fil-Pakistan u hija ħafna iktar komplessa minn hekk. U s-Sinjura Malstorm qalet sewwa ħafna meta tkellmet dwar il-kooperazzjoni reġjonali permezz tar-rappreżentant tal-affarijiet barranin tagħna aħna nistgħu ninkoraġġuhom biex jagħmlu da kollu li jistgħu biex jgħinu lill Pakistan f'dan iż-żmien diffiċli. U wkoll veru li waqt li hemm nuqqas ta' fiduċja bejn il-Pakistan u l-Indja u jiena wkoll nappoġġa li dawn naqdu dawn iż-żewġ pajjiżi flimkien, la darba din teżisti ikun nistgħu nagħmlu xi progress u la darba il-kwistjoni tal- eh, tal-Kashmir ma tkunx trattata aħna ma nistgħux nagħmlu wis progress. Grazzi ħafna. Is-Sur Van Rangien jekk jogħġbok. Grazzi, Signora President. Naħseb li il tjoni tal-Afganistan huwa pjan tajjeb ħafna, però biss meta it-tenfasizza approċ Ewropew lejn l-Afganistan. Jiena aħna qed nikkommettu ruħna bisħieħ lejn l-Afganistan u ma nistawx nibqaw naġixxu abbażi ta' dak li qegħdin jagħmlu l-alleati tal-punent tagħna u x'qed jimponu fuqna. L-iktar ħaġa importanti hija li l-pjantazzjoni tiffoka l-ewwel net fuq inizjattivi għal nies ċivili. Naħseb li issa wasal iż-żmien biex inwafqu dawn eh, l-idejat ta' rebħiet militari għax ma nistawx namlu hekk meta il-popolazzjoni mhux qed nieħdu ħsieba u meta it-Talibani għadhom jiġu meqjusa xorta eh, bħala mm, dawk in-nies li qegħdin jużaw l-armi fil-pajis. Irridu nsibu eh, soluzzjoni reġjonali biex ninkorporaw il-ġirien tal-Afganistan fl-isforzi tagħna biex bekk l-Afganistan tkun tista' tafdom. Grazzi. Mr. Donjon. Intqal ħafna fuq il-pjantazzjoni fuq l-Afganistan, jiddispjaċi minna ħatija li l-prezentazzjoni li saret illum ma fasnix aktar fuq ir-rabta tal-missjoni UPOL mal-missjoni tal-NATO fl-Afganistan għalin il-missjoni UPOL il-problemi kwantitativi u kwalitativi li din qed iltaqa' magħhom fil-parti kbiru ma' marbuta ma' problemi ta' rabta ma' NATO li rridu regolawhom ndirizzawhom mal-arkem jista' jkunx ikun aktar effettivi mill-kwistjoni mistaqsiet jgħu fuq l-Afganistan. Aħna nafu li instabilità kronika l dinja kriżi għal reġun kollu kemm huwa l-Afganistan ukoll. Fil-pjantazzjoni qed nara li huwa previst li jkun hemm kooperazzjoni fil-qasam tal-ġlida kontra terrorizmu, fil-qasam tas-sigurtà mal-Pakistan fil-Pakistan nafu li hemm eh, rabta ideoloġika u strutturali eh, fl-organizzazzjoni mal- l-estremisti li jaħdmu mill-Afganistan jina rrid ngħid li n-natura u l-kalendarju tal-għajnuna li aħna qed nipprevedu ikunu pjanati tajjeb ħalli ma nippermettux li jkun hemm din il-kollaborazzjoni li qed tiswina ehm, taħsara lilna. Sur Kostas Lastra. Lider li mhux qiegħda u s-Sinjur mela ngħaddu għall-kellima li jmiss. Il-pajjiżi tagħna qed jinvestu ħafna f'dawn il-pajjiżi fejn hemm herba li tħallit mill-gwerra. Madan kollu f'dan il-pajjiż hemm il-kummerċ tal-opju, il u l-għada tan nisa f'dal pajis u koll dawn huma eżempji ta' kemm l-affarijiet ma rnexxew f'dan il-pajis. Hemm bżonn li l-vjolenza tispiċċa u naraw li jkun hemm l-ordni hemm bżonn li ninvestu fl-isforzi tad-demokratizzazzjoni u tal-modernizzazzjoni tal-Afganistan. Aktar għajnuna fl-Afganistan tfisser li jkun hemm investiment fis-sigurtà Tana stess u allura hemm bżonn li naħdmu biex dan l-istat jiġi f'qada normali sabiex niżguraw is sigurta ta' ċittadini Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna Sur Boris. Grazzi ħafna Sur President il għada fl-Afganistan bħalissa hija il-problema ewlenija tal-istituzzjonijiet internazzjonali b'mod partikolari fl-Unjoni Ewropea wkoll wara l-adozzjoni ta' ċartat tal-Lisbona. Il-missjoni militari eh, kienet ambizjuża ħafna. Rridu naraw li per esempio l-Al-Qaida ma ma stiħibx membri li unglu membri fil-gvern. Rridu naraw ukoll li s-soċjetà ċivili fl-Afganistan eh, tisaħħa miex soċjetà edukata, hemm ħafna elitrizmu, u allura hemm bżonn ħafna jnuna soċjali biex ikun hemm gvernanza tajba, biex ikun hemm assistenza soċjali. Anke biex jiġi stabbilit stat ta' dritt Aħna qed nisqu biex ikun hemm żieda malajr eh, flatta tfal li jibdew imorru l-iskola. Sinjura Ashton għandha eh, tara li jkun hemm għajnuna biex timbena s-soċjetà ċivili fil-pajjiż. Grazzi ħafna. Għal minuta nadu sar l-aħħar kellim. Grazzi. Jiena kont membru ta' delegazzjoni tal-Iran. Imma nixtieq ngħid li xi ftit ilu fil-Parlament Ewropew kienew diskussjoni mal-ambaxxatur Iranjan fi Brussell fuq għalfejn il-pina tal-mewt fl-Iran ġiet imposta erba' darbiet aktar minn mindu il-inħolqot il-kariga tal-President tal-Unjoni Ewropea. Walura Naħseb hemm bżonn li nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet li qed jiġu u anke l-kwistjonijiet tal-korruzzjoni. Signora Malmstrom, il-Kunsill japprezza ħafna l-impenn tal-Parlament fuq din il-kwistjoni. Nixtieq inwieġeb xi mistoqsijiet issa. Tas-sur Kasolidas ngħidlu l-pjantazzjoni indirizza d-dimensjoni reġjonali hija ħaġa essenzjali din. U qed nagħtu ħafna importanza li hemm gvernanza tajba li naħdmu kontra l-korruzzjoni u naraw li ġumħarsa l-prinċipji tal-istat ta' dritt. L-Afganistan u l-Pakistan ħajkollhom żonajnuna f'dan il-qasam għal żmien twil, is-sur Kasurida samdu raġun. Ma tajniex biżejjed każ il-kwistjoni ta' drogi, ta' narkotiċi. Kien hemm sforzi li eh, saru u li għadhom għaddejjin, ġun komplu natu lajnuna teknika. U importanti li nkomplu nejnu l-isforzi tal-gvern tal-Afganistan biex iżid il-ġit u l-prosperità fir-reġjun. Jiena naqbel l-isforzi li saru sissa ma ġewx koordinati biżejjed u din hija problema u l-Unjoni Ewropea. Għalhekk huwa importanti li għandna dan il-pjantazzjoni issa. Il-Presidenza Svediża matul il-ħarifa tħabtet biex eh, tara minn ħajamel xiex u biex jiġu indirizzati dal kwistjonijiet kif suppost. Issa għanna stampaħjar. ħjar. Allura qed nistennew bil-ħerqa rapport mill-Parlament Ewropew u li naħdmu fil-qrib mal-Komitat tal-Affarijiet Barranin fuq din il-kwistjoni li sur Danjon nixtieq ngħidlu li l-UPOL hija parti ewlenija mill-kooperazzjoni tagħna fir-reġjun. Ix-xogħol fost il- il-polizija huwa importanti qed naraw li hemm tmexxija sew fuq il-pajjiż u l-Jupol il-atturi kollha qed jarawha bħala li qed tagħti servizz ta' kwalità. Ma nixxilniex aħna ngħaddu l-erba mit ruħ oħra li huma meħtieġa għal Liupol u qed nistennew li l-istati membri jaddu aktar kontributi, fisser se jaddu aktar nis. Jupol ser s-saħħaħ laqsma il-ħidma ta' ħafsi toqsma ewlenin, l-intelligence, l-sarriċ tal-kriminalità li kun hemm rabta bejn pulizija l-persekuzzjoni ġida kontra l-korruzzjoni u l-ġrida kontra drittijiet, l-ġrida favur drittijiet tal-bniedem. In-NATO ser taħdem biex s saħħa l-isforzi ta' taħriġ u hemm n li il-kooperazzjoni tagħna magħhom. Allura mena sur President biex nagħlaq b'dal-kelmiet il-pjantazzjoni huwa importanti biex ikun hemm użu aħjar ta' riżorsi tal-Unjoni Ewropea b'mod aħjar u b'mod aktar koordinat. Idu nifukaw fuq kif nistgħu nwettqu dawn l-idejat tajba billi naraw li kunem perspettiva reġjonali, billi nrawmu sens ta' responsabilta' mill-gvernijiet tal-Afganistan u tal-Pakistan u billi nifukaw fuq id-demokrazija l-istat ta' dritt u is-sigurtà. L-Unjoni Ewropea hija siħeb eh, ta' dawn il-pajjiżi u naħdmu ma' dawn iż-żewġ pajjiżi. Nitkellem fuq il-konferenza ta' Londra nittama lil President Karzaj ħabbar il-pjani tiegħu hemmhekk inkunu nistgħu nżidu l-għajnuna tagħna wara. L-għajnuna tal-Unjoni Ewropea hija fit-tul, hija waħda sostenibbli. U dawn huma s-sinjali li nibgħatu lir-reġjun, dawn affarijiet jieħdu żmien u rridu nkunu realistiċi. Biċċa xogħol mhux ħażin qudiemna u għalhekk l-impenn tal-Unjoni Ewropea jrid ikun ippjanat fit-tul, jrid ikun jidher. U b'mod partikolari rridu naħdmu fuq ġri minn nisa u mit-tfal fir-reġjun. Grazzi ħafna lejdi għax tinissa. Grazzi ħafna ħan nitkellem fuq xi punti jew l-għeni jek tippermetti li punti li tqajmu mill-membri onorevoli. Jina naqbel mal-presidenza fuq il-kwistjoni ta' drogi li provajna nagħmlu aħna hawnhekk kien niżviluppaw tweġiba sħiħa li eh, tlaqqa l-aspetti tal-iżvilupp rurali flimkien mal-kwistjoni soċjali u kif ukoll l-istat ta' dritt ovvjament. U importanti li din il-ħaġa nindirizzawa mill-perspettivi differenti naqbel mal-membri onorevoli li tkellmu fuq l-importanza ta' kwistjonijiet li għandu xaqsmu mal-poplu għamilna progress eh, mux ħazin u hemm ħafna eżempji. Fl-2002 kellna għajnuna biex eh, nżidu il-kura tas saħħa li eh, jirrikorru għalli għannis. nies Kien hemm dak iż-żmien 7% tan-nies li kienu jużaw kura tas saħħa issa għandna 85% tan-nies li jużaw din il-kura. Ġifieri, tejjibna, u anke fuq l-edukazzjoni, u importanti li naħdmu fuq it-tfal u fuq l-adulti wkoll. Fuq il-fondi eh, nixtieq ngħid li huma fondi mmexxija tajba, mmexxija mill-Bank Dinji jew mill-Ġus Maquda. Għandi rapport ta' progress tal-Ulju tal-2009 għal dawk li m'għandhomx kopja nistgħu inqasmu ilkom U dan juri dan ir-rapport eżattament fejn huma sejrin il-flus, x'qed qed jintefqu u x'qed nittamaw li niksbu b'dawn in-nefqiet. Ovvjament hemm lokal titjib, din hija waħda mill-isfidi tiegħi fil-wol tiegħi li nara li kun hemm aktar koerazzjoni. Koerenza eh, bejn dak li qed isir fuq il-post. Rridu nagħmlu mod eh, kollaborattiv ma' NATO kelli laqa ma' segretarju ġenerali tal-NATO kelli laqa ma' Sur McChrystal u ma' oħrajn biex naraw kif nistgħu nikkoordinaw il-ħidma tagħna fuq l-Afganistan. Biex naħdmu mal atturi ewlenin fuq il-post. U importanti dak li ntqal li nagħtu każ tal-aspetti reġjonali. Fil-pjantazzjoni rridu mexxu din il-kooperazzjoni reġjonali, b'mod partikolari per pereżempju fuq relazzjonijiet kummerċjali. Però naqbel li hemm bżonn ta' aktar xogħol. Il-pass li jmiss importanti ser ikun il-laqolja ta' Londra fit-28 ta' jannar, kwistjonijiet importanti pal per l-iżvilupp reġjonali, L-edukazzjoni, s-saħħa, l-iżvilupp reġjonali, l-kummerċ, il-ġustizzja, drittijiet tal-bniedem, dawn huma kollha kwistjonijiet li jien għandi esperjenza kbira fihom. Thank you all. That... Grazie ħafna nara issa diskussjoni hawnhekk. Il-punt li miss huwa għans mill konsil u Kommissjoni fuq il-Belarus l-ewwel kelliema Cecilia Malmstrom fis-sem il-Konsil. Kjoġbok Ministru.